Das Protokoll und die angenommenen Texte der Sitzung vom 12. und 13. Il-minuti u test adottat tal-12-13 u ta' novembru ma disponibli għandkom xi oġġezzjonijiet? Le, jidher li mhux il-każ. U dan wassanni għal avviżi tal-President tal-lum. Il-Kunsill talab